li għandi dan din l-aħbar nixtieq naqsam magħkom. Il-Kumitat tal-Ekon ma ippropona il-att delegat u skont l-artiklu 105 ħabba ma kienx hemm oġġezzjoni Allura dan id-dokument nistgħu nqisuh bħala adottat. Dan ifisser allura illi dinja